Marija, mill-Viċi President tal-Kommissjoni, rappresentanta tal-Olja tal-Affarijiet eh, Barranin eh, tal-Unjoni Ewropea. Il-libertajiet eh, f-religjon u l-diversità kulturali. Il-sur kull kassu sajmi Sinjura Ashton. Grazzi President, onorevoli membri il-kussjonijiet eh, li jem indirizzati fil-rezoluzzjoni tal-Parlament huma ħafna u importanti huma wiesa u koll u nishtiqni nikkummenta fisem Kathy Ashton eh, fuq ċertu elementi li jistaw jgħinuna mm, għal eh, dan id-dibattitu tagħna l-Unjoni Ewropea għandha l-intenzjoni li tkompli tippromovi u tiddefendi internament u esternament il-prinċipji illi fuqhom hija imbniet ir rispetta tad drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat ta' dritt Bl-adozzjoni f'Ġunju tal-2012 tal-qafa strateġiku ta' drittijiet tal-bidem u demokrazija fl-Unjoni, l-Unjoni Ewropea fakret li um, madwar id-dinja in-nisa u l-irġiel għandhom id-dritt jgħixu fil-libertà, id-dinjità u s-sigurtà u f'soċjetà eh, demokratika u miftuħa li hija bażata fuq il-drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt u l-Unjoni Ewropea impenjat ruħa biex issaħħaħ l-isforzi biex iżomm l-universalità ta' dawn il-valuri. U l-ewwel riżultat tal-istrateġija tal-2012 kienet l-adozzjoni tal-lini ta' gwida tal-Unjoni fuq il-libertà ta' reliġjoni u twemmin biex eh, eh, eh, dan jintuża fil-politika esterna dawn il-lini ta' gwida jintużaw f'delegazzjonijiet u anka fil-kwartieri ġenerali biex ninvolvu pajjiżi terzi b'mod bilaterali u multilaterali u um, fil-ġlida tana kontra il-diskriminazzjoni u intolleranza mm, minħabba reliġjoni twemmin u l-implementazzjoni tal-rezoluzjoni um, eh, tal-ġnus maquda f'dan il-qasam barra minnek fil-sqarrija konġunta illi eh, saret fil-21 ta' settembru tal-2012 il-rappresentantoli u anka dawk ta' tlet organizzazzjonijiet dik tal-kooperazzjoni islamika l-Unjoni Afrikana u l-Lega Arbija se sejħu għal paċi u t-tolleranza bejn ir-reliġjonijiet u esprimow il, il fema tagħhom dwar it-tolleranza reliġjuża u ikkundannaw eh, kwalinkwa Eh, mibeda marbuta mal-reliġjon. It-twemmin reliġjuż mandux jiġi abbużat minn estremizmu u konflitti. Nikundanaw l-attakki u l-vjolenza kontra missjonijiet diplomatiċi madwar id-dinja. Talbu l mexeja kollha politiċi kemm huma sekolari jew reliġjużi biex isejħu għat-toleranza u għad-dialogu. L-unika risposta illi eh, hemm għal dan huwa id-dialogu, ir-rispett reċiproku u jien qed kwota eh, f'dan il-każ minn l isqarija eh, Il-rappreżentanta Olja keti għexin flimkien mal-rappreżentanti speċjali tal-Unjoni eh, tal-Unjoni il-Sur Primidis mexxew dan il-qudiem fuq kull livell u kkundannaw l-intolleranza reliġjuża u diskriminazzjoni minħabba reliġjoni u twemmin kull fejn seħħet il-rappreżentanta Olja hija stess eh, eh, semmit kemm il-darba u denunċjat il-vjolenza minħabba reliġjon pal fil-każ tal-Repubblika Ċentrali Afrikana fejn ikkundannat fi 27 ta' Marzu il-til imirat ta' ċivili minħabba il-reliġjon u l-etniċità u esprimiet it-ħassib tagħha dwar il-vulnerabilità tal mino Ranzi illi ħafna drabi kienu um, vittma ta' ritaljazzjoni. Fil-waqt illi eh, semmit l-importanza li wieħed iġilet kontra l-impunità, semmit ukoll l-isforzi li saru minn l-awtoritajiet biex ikun hemm dawn inizjattivi ta' medjazzjoni. L-Unjoni Ewropea involvit ruħa f'dawn um, e, e, dan id-dialogu interkulturali um, e, fir-rieda taħħa um, ta' fin reċiproku anka għabbażi ta' dak li joħroġ mill-UNESCO mill Foundation u mill-proċess ta' Istanbul bil-memorandum ta' ftejjim u li firmar tiegħu fl-2012 ġiet firmata kooperazzjoni, għanna għanijiet eh, illi nikkonsolidaw il-demokrazija u drittijiet eh, tal-bnidem u id-demokrazija u għalek l-Unjoni Ewropea tipromovi kooperazzjoni multirali aktar b'saħħitha il-fondi tal-proġetti tal-UNESCO l-appoċċa taħriġ eh, għal refuġjati Sirjani fil-Ġordan, il-faċilità tal-esperti biex issaħħaħ il-governanza għal eh, kultura fit-13 il-pajjiż, is-salvagwardja tal-Living Culture Heritage fil leġittu l-Ġordan u l-Lebano u l-ristorazzjoni, ristorazzjoni tal-wirt kulturali u ma kollha eh, passi importanti. Il- kultura eh, u l-edukazzjoni hija l-pilastru tas soċjetajiet tagħna u l-edukazzjoni ħatibqa eh, parti mill-qafas tal-iżvilupp tal-Unjoni biex nipromuovu anka drittijiet tal-bniedem l-inklużjoni, id-diversità kulturali, il-lifelong learning u biex nitalmu ngħixu flimkien kollha mm, essenzjali għal eh, paċi għal ċittadinanza responsabbli għal żvilupp sostenibbli globali. Il-rwol tal-UNESCO f'din l-inizjattiva globali hija importanti ħafna. Għana nħossu l-kultura twassal għal iktar zvilup, u jek nappoġġaw il-kultura, għunet nappoġġaw l-zvilup il-grupp il-laqta livell oli fil-5 ta' Mej organizzata mill-UNESCO, ser tkun possibilità l-iktar diskussjonijiet fuq ir rabtijiet importanti li hemm bejn il-kultura u l-zvilup. L-Unjoni Ewropea tiddefendi wkoll ħafna diversità tal-kulturi. Aħna konna fuq dimnet fil-konvenzjoni tal-UNESCO tal-2005 u kien wieħed mill-lanijiet ewlenin tagħna huwa wieħed mill-lanijiet ewlenin tagħna biex nappoġġaw l-iżvilupp kulturali u biex nippromovu din il-konvenzjoni taħt it-mexxija tal-Kummissarju Vassilju u il-partiċipazzjoni attiva ta' delegazzjoni tagħna ġewwa Beijing, iċ-Ċina saret l-ewwel ehm, każ kas pilota li turi rwol tal-kultura f'diplomazija bejn in-nies u il- bil reċiproku, ftehim reċiproku <clears throat> fil-relazzjonijiet barranin tagħna. Is-Sur Pierre Vumont ta' Servizzi Esterni eh, reċentament ħatar fil-uffiċċju kur l tiegħu koordinatur fuq kwistjonijiet kulturali li qed jaħdem fuq il-flimkien eh, mal-Istati Membri u jippromovi il-kooperazzjoni f'dan il-qasam il-koordinatur tal-azzjoni esterna Ewropea u tjamel eh, ħidma ma l-stakeholders u qed jaħdem ħafna fix-xena internazzjonali kulturali l-inizjattiva għal iktar Ewropa appoġġata minn soċjetà ċivili hija wkoll attiva biex taqgħod flimkien atturi vari l-Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-Istituti Nazzjonali Kulturali kienet ukoll fuq din net Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament enfasizzat sewwa l-importanza tal-ġida kontra il-pina tal-mewt. Aħna għandna mm, politika b'saħħitha ta' abolizzjoni dwar dan aħna nemnu li mem lebda differenza kulturali u perċezzjoni kulturali li tista' tmur kontra eh, jew tiddubita id-dritt għal ħajja u dinjità tal-bniedem. Aħna dejjem kondannajna u nibqgħu nikkondannaw l-użu tal-pina tal-mewt fi kwalunkwe ċirkustanza u f'kull pajjiż. Aħna għat ma nistaw nif u nenfasizzaw kemm fi dialogi tagħna ma' pajjiżi terzi jew inkella permezz diplomazija pubblika il-krudeltà ehm, ta' din ta' din ta' dan il-kastik u li dan il-kastik ma stax terġa' tmur lura minnu dan jurina li għandna naġixtu eh, kull meta issir din it-tip ta' ta' prattika fil-kuntest u l-Unjoni Ewropea kellha eh, ruol importanti ħafna fl-adozzjoni ehm, u l-maratorju dwar l-eżekuzzjonijiet u eh, dwar din il-prassi f'dawn is-snin eh, fl-Assemblea Ġenerali f'dawn l-ħar snin. Grazzi. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għas-Sinjura Jana Ku. Grazzi, nixtieq nirringrazzja li President Kurkula li rappresenta lil eh, signora Ashton dak kollu li jintqal mm, jinsab fil-proposta tagħna hemm xi differenzi xi kultant li jintużaw bħala skuża biex mm, jipromuovu l-violenza, il-mibeda u jidher li f'sitwazzjoni ta' dan it-tip ma jista' jsir xejn mm, ma jista' jsir xejn fir-rigward ta' din it-tip ta' intolleranza. Hemm minoranzi reliġjużi li għandhom vjolenzi. Kemm tal-Kristjani fuq tal-Musulmani u tal-Luti u tal-Bahaj. Hemm ħafna individwi li għandhom fema differenti anka fiħdan l-istess twemmin reliġjuż spiss gruppi violenti, ikun hemm gruppi violenti li jisfruttaw din id-diversità reliġjuża biex ikunu jistaw jagħmlu iktar violenza. Aħna għandna fil-qofol tal-politika tagħna id-drittijiet tal-bniedem u il-konvenzjoni tal- ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem f'dawn il-pajjiżi kollha rridu nikkooperaw fil-qasam tal-iżvilupp, pereżempju, anke dawk kummerċjali, allura l-Unjoni kif tista' tuża dawn il-mezzi li għandha dispożizzjoni tagħha biex tkun tista' mhux biex ma ngħidx biex titrasmetti l-pożizzjoni politika tagħha, imma biex toħloq qafas li fih inkunu nistaw noħol u ugwaljanza u dan jista' jwassal għal iktar demokrazija fiktar pajjiżi fid-dinja. Servizzi esterni Ewropej. Ġati segwi din it-triq. id-diplomazija parlamentari tista' kollha rwol importanti ħafna u dan kollu jibbaza fuq eh, eh, eh, l-edukazzjoni u allura dan huwa l-istrument ewlieni. F'dan il-qafas ir-rwol fundamentali li għandu għandu jiġi marbut ukoll mal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. F'ħafna pajjiżi spiss wara dawn il-konvenzjoni twemmin reliġjuż hemm eh, diżugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u dawn spiss ikunu kbar ħafna. Nirringrazzja lill presidenza tal-Kunsill, il-Ministru għal tal-ħidma li sar li saret fuq dawn il-kwistjonijiet dan huwa l-aħħar ehm, diskors li se nagħmel f'dan il-Parlament mhux ser inkun għaw fil-Parlament li jmiss u nixtieq nirringrazzja lil kulħadd u nixtieq mm, nispera li li l-affarijiet isiru mbrat iktar maġla f'rigward tal-iżvilupp, għall-iżvilupp, għall-libertà u għall-futur aħjar għall-ġenerazzjonijiet futuri kollha u għall-ġenerazzjoni ta' issa. Grazzi. Nadu issa l-Onorevoli Gomez. Għal darboħra. nixtieq uh, nirringrazzja l kollega ngħid l kollega wkoll li kien aċċettat ħafna mill-proposti mill-grupp tiegħi fir-rapport tagħha. Il-proporzjoni mm, tal-valuri bażiċi li huma meqjusa bħala universali huma importanti ħafna u dan kollu għandu jiġi rifless fil-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea, fil-fora multilaterali uh, u fil-ftejmiet li niffirmaw, politika, kummerċali, dan kollu għandu jiġi difis. U f'dinja aktar globalizzata, l-arfin reċiproku dialogu bejn ċivilizzazzjonijiet qed isir dejjem iktar importanti u din hija xi ħaġa li ma nistgħux nibdlu la posta meta niġu għal eh, dawn il-valuri universali. Jew inkella biex niġġieldu kull forma ta' diskriminazzjoni, intolleranza, mibeda, etc. Mm, dawn huma kwistjonijiet u sfidi kontinwi għall-Unjoni Ewropea f'dinja li rat il-tmiem ta' l-Unjoni Sovjetika ma fej xorta għattem differenti ekonomiċi u soċjali li għadhom edin jintużaw biex promuovu għasta zvilup, insikurezza, ecc. Dawn narawhom per eżempju f'ċertu postijiet Afrikani fej differenzi reliġjużi jiġġustifikaw affarijiet terribli. Ma ninsawx li l-estremizmu, terrorizmu eh, bazati fuq ehm, religjon u twemmin fanatiku iwaslu għal iktar vitmi, ħafna iktar vitmi barra mill europa mill-li ġewwa l-Ewropa, jek per eżempju naraw terrorizmu radikali uh, iżlamiku naraw kemm hemm vitmi uh, li huma fost l-istess uh, popolazzjoni Islamika nifisa ħafna iktar milli fi gruppi oħra barra minn min dik Islamika. Spiss jintużaw dan it-twemmin biex jġustifikaw affarijiet mhux ġustifikabbli. Jistess sir fil-vant nofsani, per eżempju, nistaw nitkellmu dwar kampanji li saru biex joħorġu nis eh, minn bliet li fihom ilhom jgħixu għal eh, sekli twal. Dawn il-komunitajiet musulmani fċertu uh, ibliet u ma l-vitmi ewlenin tal-violenza terrorizmu fil-vant nofsani. Nixtieq nżid President li eh, l-Unjoni Ewropea sempliċement trid tiġielet biex tassikura li dawn il-valuri jiġu diffiżi fix xena internazzjonali u dan japplika wkoll għal reżoluzzjoni il-kelima ġiet interrotta sfortunatament. Grazzi se għaddu Sur Stadler. Grazzi President, Ministru, għal snin twal issa kenna l-persekuzzjoni tal-Kristjani, livelli u um, ehm, ta' vitmi Kristjani fil-Pakistan, fl-Iraq, fis-Sirja il-Kristjani jiġu persegwitati. Mod partikolari fis-Sirja fl-Iraq qed nitkellmu dwar komunitajiet sħaħ ta' Kristjani, qed nitkellmu dwar l-iktar eh, komunitajiet li ilhom stabbiliti ehm, għal żmien twil ehm, u din hija dan ġej minħabba falliment tal-politika tal-punent. Aħna wkoll responsabbli ta' dan kollu. L-Unjoni Ewropea ta' diġi meqjusa bħala il-protezzjoni eh, eh, bħala waħda tipproteġi lill-Kristjani mux mhux mill dawk li ma jemnux jew nies oħrajn, le, anka lill-Kristjani stess għaliex dawn ċertu sitwazzjonijiet ma m'għandhomx l-ebda tip ta' diffita. Punt 30 dwar il-kondizjonalità reċiproka tajba. Iva, imma din il-kondizjonalità reċiproka fejn issiba din eżattament x'ngħidu dwar reċiproċità dwar rigward tat-Turkija pereżempju. It-Turkija qed tippersegwita lill Kristjani fl-istess pajjiż tagħha u fl-istess ħin qed eh, tappoġġa gangs li joqtlu bejn fuq il-frontieri bejn is-Sirja u Turkija u dawn qegħdin hemmhekk qegħdin joqtlu komunitajiet sħaħ ta' kristjani. E, e, e, però minna ħal oħra Turkija edha terza iktar lejn l-Ewropa u l-unika ħaġa li qed tagħmel l-Ewropa edha sempliċement tħares. Dawn kienu wkoll responsabbli għal ġenoċidju tal-Armeni l-istess persekuzzjoni tal-Kristjani u dwar il-ċentru ta' King Abdullah dan mandu xitiħe bis serjetà Grazzi, nandu issa sorpreda. Grazzi, President matul dan il-mandat jiena rajt violazzjoni ta' ehm, ċertu libertajiet rajnjom f'posta pajizi u issa eh, kollha ninutaw matul il-diskussjonijiet tagħna il-ħamis war nofsinhar. Aħna nikkundannaw atti ta' violenza kontra komunitajiet reliġjużi u maxnuma kumiex Kristjani, Musulmani, Buddisti, jew inkella l-komunità Bahaj kwalunkwe komunità. Dawn ġew miċħuda mid-drittijiet fundamentali tagħhom sempliċiment għaliex huma membri ta' xi komunità reliġjuża partikolari. Aħna wkoll ikkundannajna tentattivi biex jingħalqu jew jinqerdu ċertu eh, mm, knejjes ċertu pajjiżi anke matul din is-sessjoni aħna se niddiskutu wkoll fuq proposta tiegħi persekuzzjoni mm, kontra l-Kristjani fil-Pakistan minħabba il-liġijiet fuq il-blasfemija fuq eh, eh, eh, dawn ir-reazzjonijiet speċifiċi u importanti li jkollna strateġija koerenti għal azzjoni għall-Unjoni Ewropea biex bekk inkunu nistgħu kampaw ma' din il-proliferazzjoni tal-intolleranza u għal dastant. Kollega tiegħi ħadmu ħafna is-Sinjor Ġanaku fuq din il-kwistjoni ah, dawn huwa importanza kbira f'dinja ta' differenzi kulturali u reliġjużi kien hemm kwistjonijiet kbar u dan wassal għal ehm, membri U jina nemmen ukoll li test li se nivvutaw fuq u ser jgħinna li naslu għal ċertu idejat fundamentali u ċertu prinċipju ta' azzjoni li huma ċari. Naqbel mal-kollega Ġanaku li differenzi kulturali u reliġjużi spiss ġew intużati fuq livell globali bħala pretest għal violazzjonijiet serji ta' drittijiet tal-bniedem. Dawn huma sors ta' konflitt u violenza estremista. Irridu naraw eżattament x'qed isir ġewwa n-Niġerja. L-attakk nhar it-tnejn ħalla ħafna vitmi u dawn jizidu ma' 15.000 l-1500 persuna li tilfu ħajjithom. Kien hemm violenza kbira li saret mill-grupp Boko Haram. Din hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux naċċettaw ovvjament. Fl-istrateġija tagħna aħna rridu nkunu konsistenti u determinati. U nenfasizzaw il-fatt li interpretazzjoni intolleranti ta' kwalunkwe tip ta' eh, reliġjoni, reliġjon u eh, l-violenza fuq eh, nies differenti ta' reliġjon differenti mhijiex kompatibbli mal l-Unjoni Ewropea u ma' drittijiet tal-niedem. Grazzi, nandu issa Sinjor Lubċeva. President jiena nappoġġa rezoluzzjoni dwar il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea minħabba id-diversità kulturali. Bħala rappreżentanti ta' gruppi differenti politiċi kif ukoll rappreżentanti ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, hemm bżonn ta' prinċipji komuni u ċari li bihom nibnu r relazzjonijiet tagħna mad-dinja l-Unjoni Ewropea tirrappreżenta pajjiżi b'kulturi differenti kif ukoll identitajiet differenti u valuri u għal daqstant għandna rwol importanti li nagħmlu li konna politika barranija li ma tiksirx is-sovranità tal-membri tagħha u l-pajjiżi tagħha fl-istess ħin ukoll tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem. Dan is-sens ehm, tieħu konsiderazzjoni id-diversità kulturali u d-differenzi differenzi kulturali u reliġjużi huma spiss sors ta' tensjoni u konflitt u dan m'għandux ikompli. Aktar mill-li nitkellmu dwar intolleranza u stabilità, nitkellmu dwar estremizmu, xenofobija u dawn huma fenomeni li mihomx magħrufa fl li huma magħrufa ħafna fl-Ewropa, anzi intqajna magħhom bosta drabi fl-istorja tagħna u għaldaqstant għandna nużaw l-esperjenza tagħna biex ngħinu lil nies li qed jiffaċċjaw l-istess riski il-bżonna l-politika barranija għandha tkun ibbażata fuq demokrazija stabli, kooperazzjoni internazzjonali u wkoll rida għal soluzzjoni kostruttiva ta' ċertu kwistjonijiet. L-Unjoni Ewropea m'għandix tinkoraġġixxi Mandiġ tiqaf mill-li tinkoraġġixxi d-diversità, sekolarizmu u l-iżvilupp ta' istituzzjonijiet demokratiċi madwar id-dinja il-politika barranija Ewropea tiddetermina l-iżvilupp ta' reġunijiet, reġuni importanti u dan jiddetermina wkoll il-kapaċità tagħna biex bekk ngħinu lin-nies biex jiggarantixxu sigurtà u żvilupp għal ġenerazzjonijiet futuri. Dan jista' jiddetermina jfassal il-futur tagħna. Ħafna appoġġaw l-idea ta' rezoluzzjoni Nishtiq nitkellem dwar ksenofobija eh, u per eżempju f'pajjiżi fejn kellna ħafna refuġati dan wassal għal opinjonijiet differenti u risposti differenti. Nitkellmu dwar l-Ukrajna fejn naraw divergenti differenti kulturali, protezzjoni ta' drittijiet tal-minuri. Min Ja parti mill-problema kollu għal dastant aħna nżomm għandna nżommu l-kriterji Ewropej tagħna dan kollu għandha jiġi trattat fuq medda twila ta' żmien irdu nsibu soluzzjonijiet fuq medda twila ta' żmien biex bekk inkunu nistgħu niggarantixxu sigurtà ex esterna u interna. Issa ngħaddu għas-sur gżib. President, il-Parlament Ewropew għandu l-wol importanti u kompetenzi importanti fil-rigward tal-ġdida Eh, għad-drittijiet tal-bniedem, trattament indas, tan-nisa, ta' kulħadd u ta' tfal ukoll, drittijiet ta' tfal huma l-iktar vulnerabbli kontra l-violenza. Waħda mill-iktar drittijiet importanti eh, huwa fil-fatt id-dritt tal-libertà eh, reliġjuża biex inti tkompli tħaddan id-diversità kulturali tiegħek Aħna niżilna dan kollu fid-dokumenti tagħna, fir-rapporti annwali u rispett ta' drittijiet tal-nidem kif ukoll riżoluzzjonijiet u l-linji gwida tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Huwa biżejjed dan jidher li le għaliex spiss fil-pajjiżi fejn aħna għandna rabtiet li huma pjuttost privileġġati, per eżempju, li firmaw ċertu ftejmiet u li jirċivu għajnuniet eh, u li firmaw ukoll programmi oħra ta' kooperazzjoni skont informazzjoni li ġejja minn eh, monitorat u organizzazzjonijiet differenti per ta' kristjani madwar id-dinja xorta narraw li minn kjadan kollu qed eh, hemm ċertu pajjiżi bħal Korea ta' fuq li qed tippersegwita il kristjani hemm iktar minn mit elf Kristjan huma meqjusa bħala ladu tal-Istat. Hemm ukoll persekuzzjonijiet ġewwa s-Saħel, pajjiżi tas-Saħel, b'mod partikolari fis-Somalja. Il-gvern f'Mogadishu eh, tjoqgħod xi ftit iktar attent, imma xorta waħda il-Knisja Kristjana qed ikollha tinħeba. Il-Pakistan Um, wara dak li ġara riċentament e, tipprova edha fit minn post dak fost il-pajjiżi li jipperżekwitaw l-iktar li kristjani. Kien hemm nies li mietu wkoll e, fl-attakki li saru f'Peshawar. il-koalizjoni selek ehm, tagħmel mm, brutalitajiet korro ħafna kontra l-Kristjani jemmek. Anke il-konflitt fis-Sirja eh, wassal għal miljoni ta' nies li kell 5 miljoni ta' nies li kellhom jaħarbu. Nitkellmu wkoll dwar minoritajiet oħrajn li jitkellmu dik il-lingwa ta' żmien Ġesu Kristu eh, ġejjin mir-Reġjun ta' Malula u dawn u kważi se jiġu estinti dawn in-nies. Hemm madwar 80 miljun komunità kristjana li qed tiġi persegwitata u minoritajiet reliġjużi oħrajn apparti dawn u din il lista dejjem u dejjem tikber. Riċentament aħna smajna ċertu mm, sinjali li tartas mill-Krimea daħlu saru parti minn din l-istess lista. L-iktar situazzjonijiet drammatiċi jinkludu il-qtil tan-nies li jappartjenu għal komunitajiet reliġjużi differenti dan jiġri meta eh, l-affarijiet tagħhom, il-kultura tagħhom u ta' ġenerazzjoni tinqeret. Grazzi. Issa ngħaddu għas-sur Howitz għal żewġ minuti u nofs. Grazzi, Sur President. F'dan il-mandat issa wasal fit mimu qegħdin niddiskutu il rikonċiljazzjoni tar rispett lejn id-diversità kulturali mingħajr ma nikkompromettu il-drittijiet fundamentali din għada sfida anke fl-Ewropa kif ukoll madwar id-dinja. Hawnhekk hawn differenzi f'din il-Kamra, forsi dawn se nelbuhom fil-vot. Dan huwa test li jirrispetta r reliġjonijiet kollha, b'partikolari paragrafu 16. Infakkar li konservativi li jivvotaw kontra l-apport annwali ta' drittijiet umani li jenfasizza id-drittijiet ekonomiċi u soċjali kif ukoll dawk soċjali u ċivili. Nispera li l-vot ta' għada juri mod ieħor. Ma fadalx ħafna kemm il-mexxejja tal-Ġermanja u l-Renju Unit jikkritikaw il-kunċett ta' multikulturalizmu, kunċett li aħna rridu nħadnu mhux nimminaw. Jena mħassab u koll li għal darboħra il-grupp tal-ICR mill konservativ konservattivi ta' Renju Unit titkellmu fuq il-pena tal-mewt. Dan iwassal għal mistħija għaliex madwar id-dinja din qed tipprova tiġi projbita u anke eh, ta' mistħija għal pajjiżi. Paragrafu 30 fih ukoll impenn għall-inklużjoni ta' drittijiet ta' klawżoli ta' klawżoli ta' drittijiet tal-bniedem. Din hija sfida f'din il-Kamra U fil-maġġoranza tal-każijiet għan dan iqum ukoll f'każijiet fejn il-drittijiet tal-bedmin ma ġewx irrispettati. Il-persekuzzjoni tal-reliġjonijiet pajjiżi oħra irridu nikkonventawha, però qabel irridu naraw xi tiġi f'pajjiżi tagħna stess. Jiena nixtieq nirringrazzja wkoll lil dawk il-membri parlamentari li qed jagħmlu l-aħħar diskorsi tagħhom qabel jirterraw fil-parlament, minn dan il-parlament inkluż onorevoli Ġan Ġanku. Jiena nħossni gburi li bħala kellim ta' drittijiet ta' umani tal-grupp tiegħi u anke nixtieq nirringrazzja l-organizzazzjonijiet kollha li jiena kelli privileġġ naħdem magħhom. Il-segretarju parlamentari tal-drittijiet umani forma etika politika u ġi kritikata għal dan jiena aħna ħdimna biex biex ħdimna biex niksbu moralità mhux ibbażata fuq reliġjon jew ideoloġija waħda, imma li jkun hemm distinzjoni ta' bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Grazzi issa l-Onorevoli Svensson għal 3 minuti. Grazzi. Jena kont jena ilni involut fil-politika għal 50 sena. Dawn l-aħħar ħames snin qattajthom fil-Parlament Ewropew. Wara dan iż-żmien kollu qed inħossha pjuttost stramba u xi ħaġa sabiħa, però xi ħaġa kra fl-istess ħin li qed nagħmel l-aħħar diskors tiegħi jiena nħossni f'din il-kamra jiena nħossni grat li kont parti minn dan il-Parlament għal ħames snin, però ikolli ngħid li se jkolli memorji jizbi ħafna ta' dan il-parlament, parlament li qed jiġġiela ta' drittijiet tal-bniedem u libertajiet tal-bniedem ħafna drabi najdu li mhux biżejjed li nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, irridu nilħu suċċess ħafna drabi nitkellmu fuq tkabbir ekonomiku. U jiena għandi rispett kbir għal dan it-tip ta' raġunament, però xorta waħda jekk hemm xi ħaġa li tassew għandha tkun importanti għalina f'dan il-Parlament Ewropew għalina bħala membri parlamentari, l-aktar ħaġa importanti għandha tkun id-demokrazija. Niqfu għad-demokrazija, niqfu għal fatt illi kull individwu għandu ċertu drittijiet minn xini ir-razza u reliġjon tagħhom. Xorta waħda għandhom id-drittijiet fundamentali tagħhom. Mhux ħan nipprova nagħmel lista sħiħa għax meta tagħmel lista dajem tħalli xi ħaġa barra, imma kull individwu għandu d dinjeta tiegħu, għandu d-drittijiet tiegħu. U din mhix xi ħaġa li tingħatalhom bid-dritt mill-istat, imma xi ħaġa li aħna nirtu bħala bnedmin. U bħalma għal minn oħrajn madwar id-dinja hemm persekuzzjoni, mod partikolari persekuzzjoni tal-Kristjani, huma persegwitati minħabba il-fidi tagħhom. Għandna organizzazzjonijiet internazzjonali li jgħidulna li 80% ta' dawk li jiġu persegwitati qed jiġu persegwitati minħabba li huma għandhom fidi Kristjana mid-dera memx raġuni għalfejn eh, ħadd ieħor jiġi persegwitat imma dawk li qed jiġi persegwitati huma Kristjani. U għalhekk President jiena eh, inħoss li kultant noqogħdu lura milli ngħidu dan ejja ma noqogħdux lura. Ejja ma noqogħdux nibżaw mill-identità tagħna aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq il-kwistjoni ta' stat ta' dritt, fuq il-libertà tal-medja, il-libertà tal-espressjoni. M'hemmx monopolju fuq din il-ħaġa, irridu inqumu u nejdu xinu ma l-affarijiet. Aħna għandna l-eruq tagħna fi kristjanità Dan huwa l-wir tagħna m'għandniex noqogħdu nistħu milli diskutu hawn dan l-affarijiet għaliex jidirli li din hija kollha kwistjoni ta' toleranza, kwistjoni ta' wieħed jaċċetta l ħattijħor Aħna għandna l-valuri tagħna, għandna l-identità tagħna. U għanna għanna nżommu dawn il-valuri tagħna fuq li nirrispettaw l-ħaddieħor. Jiena Għal darboħra din hija l-aħħar daħar eh, diskors tijaw hawnhekk jina l-ikbar xewqa tijaj hija li l-Konvenzjoni Ewropea tad Drittijiet Umani tkun dik li tassew tmexxi il-Parlament fil-ħidma tiegħu fil-futur. Grazzi. Grazzi tassew għad-diskors tiegħek issa ngħaddu għall-Onorevoli Zala għal minuta. Eżis kollegi, l-irwol tagħna mhuwiex li aħna nappoġġaw reliġjonijiet differenti, imma irridu nappoġġaw il-libertajiet ta' reliġjonijiet. Is-sekolarizmu ma jfissirx ateizmu, ma jfissirx illi s-soċjetà għandha tkun sekolari. Il-stat għandu jkun sekolari, l-istat irrid jiżgura li kulem libertajiet għal reliġjonijiet kollha Din hija l-libertà tal-istat. Dan huwa d-dmir tal-istat li jiżgura dan kif ukoll il-soċjetà ċivili. L-istat li ikun sekulari biex jiżgura il-libertà ta' espressjoni u li ma jagħtix preferenza l reliġjon partikolari dan huwa il-punt kruċjali ta' tolleranza. L-istat għandu jiggarantixxi dawn il-libertajiet u anke fil-politika barranija tagħna għandna nagħmlu dan. Irridu niddefendu reliġjonijiet kollha kif ukoll anke kweti jiddeċidi li jibdel il fejda tiegħu. Din għadha mhix ħaġa li ħaqna fl-Ewropa. Aħna nżommu ma' ċertu valuri kristjani fil- fil-Kostituzzjoni Ungari ta' dinja u koll kellim jinqatalu il-mikrofonu. Grazzi. Żewġ affarijiet li jridu nafaċaw qudiemna l-ewwel l-abbuż fuq reliġjonijiet u il-persekuzzjoni ta' persuni reliġjużi. Dan imur kontra id-drittijiet ta' reliġjon u twemmin. ċertu persuni jużaw ir-reliġjon jew jabbużaw mir-reliġjon għal raġunajiet ideoloġiċi, jiġu abbużati minħabba it-terrorizmu, jifisem it-terrorizmu. it terrorizmu jifisem terrorizmu it terrorizmu jew fisem it-tortura. U mhux l-Islam biss jagħmel dan. Ħarsu lejn il-pulizija ta' Putin u l-teddida li qed poġġi fuq l-Ewropa, ħarsu lejn kif il-Kristjani qed jiġu esposti f'ċertu postijiet, ħarsu lejn it-tortura u l-oppressjoni li qed issir kontra il-Kristjani. Imma fl-istess ħin naraw li l-Kristjani qed jiġu persekutati fuq livell globali u din hija xi ħaġa li nistgħu nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar aħna bil-politika barranija tagħna mhux biss għall-Kristjani, nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex nippromovu l-libertà ta' reliġjon u twemmin, nippromovuh mad-dinja kollha. Jiena nixtieq ngħid kuntarju għal dak laqal kollega tiegħi li fil-Trattat tal-Lisbona aħna nitkellmu fuq l erruq tal-Ewropa l-Ewropa hija huwa kontinent varjat mhux ibbażat fuq il fuq valuri fuq sessatwe ta' valuri ħarsen il-katedral li hawn hawnhekk ta' Strasburgu pereżempju. Għandna wkoll oriġini eh, Lut, però dan ma jfissirx li aħna għanna ninjoraw eh, l-eruq tagħna u nsiru stat sekolari, laqas ifisser li stat sekolari għandu iċaħħat li persuni li jkollhom ċertu twemmin, però 80% e, li qed jiġu persegutati huma, anzi 80% ta' ċittadini Ewropej huma Kristjani u dan għalhekk juri l-obbligu tagħna li aħna niddefendu il persuni li persuni kollha madwar id-dinja jemnu fi x'jemnu, mhux biss il-Kristjani, iridu niddefendu il-kunċett kollu kemm hu ta' reliġjon il-libertà li wieħed ikollu twemmin li jixtiequ. Niddefendu dak kollha li għandhom twemmin. Fuq min jistgħu jżommu l-Kristjani jekk ma jistgħux iżommu fuqna. Fuq min se jżommu biex jiddefendu il-dritt tagħhom għal twemmin li jridu. Ma tistax inti tipproteġi reliġjon waħda u mhux oħra. Għalhekk, Is-soluzzjoni hija li inti tirrispetta ir-reliġjon tiegħek stess u tirrispetta lill oħrajn tifhem u tikkoopera ma' oħrajn li għandhom twemmin differenti. Importanti għalek li nifmu li nifmu xinu twemmin ta' ħaddieħor u jkollna attitudni li turi li aħna nifmu l ħaddieħor. Grazzi ħafna l-onorevoli Postil t-muxija ta' l-onorevoli Merski muxija ta' għalek għal l-onorevoli Kelly. Grazzi tassew, Sur President, għal kem ma tanċaw nis. Fis-flawla, f'din is dan is-suġġett huwa importanti ħafna għalina. Il-libertà għal reliġjon u il-rikonoxximent ta' kultura, rispett, dawn huma kollha importanti ħafna. Importanti ħafna illum meta qegħdin nagħmlu progress bħala popolazzjoni, bħala razza umana kull nar ta' ħamejs wara nofsinhar niddiskutu dawn is-suġġetti fejn eh, naraw x'inġustizzji qed isiru madwar id-dinja. Palma qal kollega Preda se nkunu qegħdin nitkellmu dwarhom ukoll għada wara nofsinhar, mod partikolari l-inġustizzji li saru mal-Kristjani fil-Pakistan. U żgur li qed isiru inġustizzji fuq il-Kristjani madwar id-dinja kollha. U aħna Aħna fil-grupp tagħna bħalma qal kollega Posselt, aħna għandna ndefenduhom. Dak ikun ifisser li aħna nkunu qegħdin iddefendu l-libertà għal reliġjonijiet kollha anke dawk li m'għandhomx reliġjon, dawk li ma jemnu fl-ebda Alla, dan huwa importanti ħafna. Jiena nixtieq li fil-ħames snin li ġejjin ta' dan il-Parlament nixtieq li nirrevedu l-politika li għandna rigward l appoċ ta' żvilupp għal pajjiżi u kif ukoll ftehim ma' pajjiżi biex niggarantixxu li l-libertajiet reliġjużi jikunu jeżistu f'dan il-pajjiżi li jkun hemm ukoll rikonoxximent għal diversità kulturali drittijiet għan-nisa. Hija xi ħaġa skandaluża li naraw x'qed jiġri madwar id-dinja dawn id-dritti li l nisa ma jnatawx id-drittijiet tagħhom u l-aħħar ħaġa nixtieq li intemmu il-pjena kapitali bħalma għal tiegħi. grazzi ħafna sur President. Mela m'għandix talbiet għal taħt il-proċedura catch dijaj, ngħaddi għalhekk il-mikrofonu l-onorevoli Kurkulas biex jikkonkludi. Grazie. Grazzi tassew, mela kellna diskussjoni interessanti ħafna. Evalwajna il test ta' din ir-riżoluzzjoni u għalhekk jiena nixtieq f'dan ir-rigward li fuq il-drittijiet individwali il-protezzjoni ta' dawn il-libertajiet il-libertà għal kwalunkwe twemmin reliġjuż u anke kontra il-violenza li tkun ibbażata fuq il reliġjon din hija waħda mill-prijoritajiet tagħna u fil-linji gwida li jiena għamilt referenza għalihom dawn huma msemmija. Nixtieq nfakkar ukoll li l-onor li Sinjura Ashton u anke l-Kunsill kemm il-darba tkellmu fuq każijiet partikolari fejn kien hemm abbuż pereżempju tal fuq id-drittijiet u anke ksur ta' drittijiet kontra per eżempju soċjetajiet fl-Iran u fl-Iraq. Anke dak, anke dak li ġara fl-Alessandria u anke fis-Sirja. Dan juri x'diffikultajt jinsabu fihom il-komitajiet f'dawn is-soċjetajiet, is-soċjetà Sirjana. Jiena naqbel ma dak li qal għalet l-Onorevoli Ġannaku. L-Unjoni ma tridx illi timponi il-kodiċi kulturali tagħha aħna nirrispettaw il-varjetà ta' kull u twemmin ta' kulħadd u nirrispettaw anke diversità kulturali li hija il-qofol li fuqa ah, għajja mibni għal unjoni kemm fuq livell intern kif ukoll livell estern qabel ma nikkonkludi. Nixtieq nieħdu l okkażjoni biex nirringrazzja lil membri parlamentari kollha li kienu responsabbli għal dan is-suġġett u fuq kollox dawk li issa waslu fit tmiem il-mandat tagħhom. Nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Ġannaku għal kontribut li tat hija li dam snin twal ta' kontribut l-Unjoni u ilu snin twil li għaddej dan ix-xogħol dan ix-xogħol siwa ħafna nixtieq dan fassizza ukoll l-importanza tax-xogħol tagħha biex ġew adottati regolamenti oħra, per eżempju regolament fuq il-finanzjament il tal-partiti politiċi. Kien hemm snin twal fejn hija kellha rwol tagħha hawnhekk għamet biċċa xogħol tajba nixtiequ nirringrazzaw minn ħadna għal dan ix-xogħol. Grazzi tassew, Ministru Kurkulas. Mela għandna mizzjoni għal riżoluzzjoni f'dan id-dibattitu mill-Kommissjoni tal-Affarijiet Barranin, mill-Kutat tal-Affarijiet Barranin, il-vot se jsir għadha f'nofsinhar. Sinjuri, Naddu issa għal-rapport tal-Onorevoli Schwab il-ksur tal-liġi dwar il-kompetizzjoni. First, I would like to ask Mr. Schwab for the floor. Mela, Nitlop l-Onorevoli Schwab biex